dawn jiġu indirizzati mhux biss għal finijiet ta' sigurtà imma anke biex jiġu eh, assigurati dawk l-iktar persuni dajfa fil-ħabsijiet. Jena għalek eh, provajt ndaħal ċertu miżuri biex nevitaw ir-radikalizzazzjoni u li nwaqfu mekkanizmi li jindirizzaw l-estremizmu permess ta' sim tal-aħjar prassi fil-stati membri fostom illi l Stati membri jevalwaw l-evidenza u s eh, separazzjoni li ssir fil-ħabsijiet biex nevitaw radikalizzazzjoni. Fil-Unjoni bħalissa żviluppajna sistema fejn l-estremisti jizzammew f'unit separati biex l-estremizmu ma jkomplix jixteret ma dawk li hemm ċans li jkunu iktar suscettibbli fil-ħabsijiet. Per eżempju, neħejna l-letteratura ta' estremizmu u anke eh, għamilna taħriġ għall-uffiċjali tal-ħabsijiet li semma wkoll minn rapporter. Naħseb li dawn il-miżuri jkunu eh, li huma ta' suċċess għandhom jiġu konsidrati mill-Kummissjoni u li naqsmu l-aħjar prassi fejn huwa possibbli. L-aħħar punt fuq dan ir-rapport Naħseb li huwa importanti ħafna li rapporter tal-inizjattiva propja ma nużawhomx biex nindirizzaw attakki singoli, dawn il-fenomeni huma simili ħafna f'stati membri differenti u għalhekk ma naħsibx li huwa ta' benefiċċju meta jiġu indirizzati stati membri individwali hemm teddidiet komuni u affarijiet komuni li għandna nindirizzawhom flimkien u billi nippuntaw subajna lejn istati membri partikolari ma nkunux qed nofru soluzzjoni, iżda jidher li hawn konsens ġenerali fost ix-shadows fuq dan il-punt. Għalhekk nixtieq naħdem ma' rapporter u ma' shadows fil-laqat li ġejjin. Nasab li diġà kellna numru ta' laqat kostruttivi sissa u ninsab ċert li ser ikolna eh, kompromess raġonevoli. Grazzi, issa fisem l għaldel l-onorevoli ġezek. Grazzi tassew, Sur President. Nixtieq nibda billi ngħid illi nemmen illi l-approċċ ta' dan il-rapport huwa wieħed bilanċat. Aħna restaqna numru ta' emendi għal dan ir-rapport biex nindirizzaw il-kustjonijiet ta' popolazzjoni eċessiva, taħriġ u appoċ għal ħabsin u l-uffiċjali u biex niġġieldu radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet irridu noħolqu kondizjonijiet adegwati fil-ħabsijiet, mhux biss għal-ħabsin imma anke għal-personal u l-ħaddiema. Kif semmejna fl-emendi tagħna l-ammont ta' ħabsin huwa iktar mill-posti disponibbli f'iktar minn terz tal-Istati membri. Popolazzjoni eċċessiva hija problema madwar l-Unjoni Ewropea kollha, għalhekk rridu naħdmu biex insolvu din il-problema billi nagħmlu rikkomandazzjonijiet konkreti li jistgħu jiġu implementati b'mod effettiv mill-Istati membri. Popolazzjoni eċċessiva għandha impatt fuq is-sigurtà f'dawn il-ħabsijiet Dan influenza u koll il-kura medika u l-edukazzjoni ta' dawn il-priġunieri. Dan huwa ta' ostaklu għal riintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà. F'dan il-kontest il-tneħħija ta' ostakli u t-tisħiħ ta' ħiliet prattiċi jgħinu għal riintegrazzjoni tal-ħabsin fis-soċjetà u għalhekk jevitew ir-reċidivizmu u iktar popolazzjoni eċċessiva. Ir-radikalizzazzjoni li semmit mill-kollegi din hija xi ħaġa ta' tħassib u rridu namlu l almutana biex nevitaw dan għanna natu priorità li taħriġ tal-istaff l-Unjoni Ewropea offriet fondi taħt l-Aġenda Ewropea għas-Sigurtà biex tappoġġa it-taħriġ ta' dawn uffiċjali tal-ħabsijiet biex jiġi evitat radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Irridu nifukaw fuq it-titjib u l-kapaċitajiet ta' detenzjoni kif ukoll il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni permezz ta' edukazzjoni u dialogu fost twemmin differenti. L-istati membri għandhom jużaw l-Awareness Network Centers u jagħmlu skambju ta' expertise permezz ta' gruppi ta' ħidma. Nixtieq nisħa illi drittijiet tal-priġunieri għandhom dejjem jiġu salvagwardjati u importanti ħafna li jinżommu f'moħħna l-aħjar interess ta' tfal li għandhom jinżommew separati mill-adulti f'kwalunkwa ċirkostanza anke fit trasferiment għal ħabsijiet. Kollegi, għad fadal u wis eh, euro, ħabsijiet Ewropej li huma li huma deskrizzjoni ta' li saret li il-ħabs huwa mezz kif persuna ħażina tiġiar. Għalhekk ejja nikkontribwixxu għal bidla Nittama li rapporteri jista jieħu spont mill-emendi tagħna u naħseb li nista' anke nirringrazzja l-rapporter u l-xedows għal ħedma tagħhom. Grazzi issa naddu għal Kostas Kristogonos fisem il-Gwe. Grazzi tassew, Sur President. Dan ir-rapport għandu lan illi itejjeb is-sitwazzjoni ġenerali tal-ħabsijiet madwar l-Ewropa. Għalek il-grupp tana, GUE NGL, għandu pozizjoni pozittiva fuq dan il-rapport. L-emendi tana għandhom lan illi jenfasizzaw id-dinjità tal-bniedem. Per eżempju, billi nifaċilitaw lil li l-fat li preġunieri jkunu fħabsijiet viċin id-djar tagħhom biex ikunem zjarat anke mill-raba. L-emendi tagħna qegħdin jitolbu trattament ekku għall-uffiċjali jkun hemm biżdejjed taħriġ għax dan huwa ta' benefiċċju wkoll għall priġunieri stess. Il-pożizzjoni tagħna fuq dan ir-rapport hija waħda pożittiva. Grazzi tassew. Grazzi, issa l-Onorevoli Iva Joli fisem il-Partit Ambientalista. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi li rapporter, l-Onorevoli ehm, Bergeron dan l-appoċ taħħa. Nasab li ħaġa tal-ħaġa billi ehm, għanda dan il-284 ehm, emenda, ħaġa straordinarja għal-kem eh, forsi kienem xie idea estremisti, ma kolla naqblu li rridu nikondannaw din it-tip ta' sistem, il-mod kif qed tistħaħdem is-sistema penitenzjarju kondizzjonijiet fil-ħabsijiet, il-fatt li aħna mhux biss irridu nikastigaw ma rridu ngħinu war integrazzjoni u rehabilitazzjoni illi Mdawn il n nuwam illi jimlew il-ħin taħħom mux joqdu jitċassaw ġodda sħiħa, illi jgħinu persuni vulnerabli u li kollha maċċessa s-saħħa, illi bżon illi jipreferiġaw eh, pini alternativi għal sempliciment detenzjoni imma li jżommu rabtit mal-familja u koll u l-interess tat-tfal u il-prevenzjoni tal-persuni reċedivi, il-persuni li jkunu sistemi penitenzjarji li tamlinna forsi eh, li tamil ċerċa ċefferenza li aħna nħossu li jidu naħzbu ftit fuq l-ideja ta' radikalizzazzjoni li ħafna pajjiżi qed jiffukaw issa fuq dan il-prassi u tassew għanna bżon diskutu biex naraw kif ħanelbuħ l-oħjar mod. Jridu nifokaw fuq l-influssi u l-ideja li ndepenalizzaw tal-kannabis biex ikunu nistaw il-naqsu il-numri ta' personi li jkunu podġija fil-ħabs għal persuna ġdida li titpoġġa l-ħabs in persuna oħra li tinħeles dan huma l-dinja l-istatistika. U allura jridu nifokaw fuq jekk il-persuna għandix ikollha ċell li jrid kolla sell f'iżolament. U dawn affarijiet irridu kollha naħdmu fuqhom. Thank you very much. If the rapporteur doesn't wish to come back, I'm going to Mela, jekk ma tixtieċ ċert intervjeni il-rapporter, nirringrazzja għal dan il-rapport minn ammont ta' emendi li għanna ifisser li huwa wieħed importanti. Il-rapporter. Sempliciment nejt li għana l-kol naqblu effettivament. Sempliciment biex eh, nifukaw fuq il-fat li radikalizzazzjoni tinkwetana palessa imma dinja marbuta għal fat li jem wisnis fullar fil-ħabs. Il-personi li jiexu fil-ħabs mandom ebda ta' maħlif ir-radikalizzazzjoni u li però rridu noqgħdu attenti li mhux niftħu hawnhekk bib eh, li wasal għal iktar problemi. Il-problema hija kondizzjoni ta' ħajja li wasal għal problemi, għal problemi li hemm il-ħabs. Naqbel marra fariġoli li zolaw ir-radikali jwassal biex nirradikalizzawhom aktar. U iktar wassal għal taħriġ u xol. iktar naqilki iktar kiku naħdmu li li naqbdu naħdmu biex nħarġu għom biex ma jkunux mill-li naqflu għom jisom animali. Dawn huma persuni, hemm persuni ħafna fraġli, suscettibbli għal radikalizzazzjoni, allura s sistema penitenzjarja hija xi ħaġa li rridu dejjem żomm qudiem għajnejna fir-rapporti. Grazzi tassew. Thanks to you and to the shadows for, as I was saying, for the Um, hard work that is going into this. Grazzi ħafna tal-ħidma li qed issir uh, f'dan ir-rapport il-votazzjoni se tsir fil-21 ta' Ġunju. Ngħaddu issa għal punt numru 10. Il-proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni. Fit-13 ta' Lulju l-Kummissjoni ppreżentat it-tieni pakkett ta' riforma għal sistema Ewropea Komuni tal-Azil, inkluż proposta għal regolament dwar proċeduri tal-Azil. Il-proposta se tieħu post Direttiva 2013 sbarra 32 fuq proċeduri komuni l tirar u l-otja ta' protezzjoni internazzjonali fi 26 tal-2013. L-koordinaturi maħtu ħatru l-Lora Ferrara pala rapporter għal dan il-fajl. Ija wet għed konsultazzjoni komprensiva ma l-Partit Interessati Ewropej Nazzjonali matul dam l-ħar xur u issa jelesta sabiex tippreżenta l bosta rapport tagħha. Sinjura Ferrara natik il-mikrofonu biex tippreżenta dan ir-rapport imbagħad ikollna dibattitu. Grazzi tassew, Sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha u lir rapporters li ħdimna ħafna magħhom f'dawn ix-xhur. Din kienet biċċa xogħol komplessa u teknika. Din hija importanti ħafna sistema komuni Ewropea tal-Ażil. Nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea li kienet dejjem disponibbli fil-ħidma tagħna minn numru tal-laqat biex neżaminaw ukoll it-test leġislattiv imressa u nirringrazzjahom ta' disponibilità tagħhom. Nirringrazzja wkoll l-NGOs kollha u l-partit interessati kollha li ltqajna magħhom dawn ix-xhur. U li resqulna suġġerimenti pożittivi u anke proposti. Nirringrazzja anke lil l-istati membri li zorna, morna fil-Germania, fil-Svezja, fil-Franza, anka unjek fil-Belġu. Fejn il-tqajna ma l-aġenziji governattivi, anke fl-istati membri biex nifmu il-proċeduri li huma applikati f'dawn il-pajjiżi biex ikunem hemm l-aħjar prassi naraw xini laħjar aħjar pressi u nifmu anke xinu ma eh, l-idejat li għandhom u suġġerimenti jistaw jatuna. Ir-riżulta minn dawn il-laqat kollha illi importanti ħafna illi niggarantixxu aċċess ġust u eku għal protezzjoni internazzjonali. Importanti ħafna wkoll niggarantixxu bilanċ bejn ir-rispett għall-oteata um, rispett lejn il-garanzija ta' proċeduri ekwi u anke li dawn ikunu effiċenti. Ħafna drabi dan iwassal għal ħafna tensjoni għal dawk li jitolbu l-azil u jwasslu anke għal ħafna inċertezza. U dawk li qed jitolbu l-azil ħafna drabi kollhom jistennew aktar minn sena biex jifmu xinu l-istatus legali tagħhom u biex jaraw jekk jistgħu xi jiksbu protezzjoni internazzjonali, dan ukoll iwassal għal ħafna diffikultajiet għall istati membri li jilqaw dawn dak jitolbu l-azil anke fil-termini ekonomiċi biex dawn ikollhom akkoljenza din jituża għal xur twal Għalhekk aħna ħdimna biex naraw li jkun hemm rispett lejn id proċedurali u anke li jkun hemm u ħeffa fil-proċeduri u biex jitnaqsu anke l-ispejjeż. Nemmen għalhekk li huwa fl-interess tal-Istati Membri dawk li torbu l-ażil biex dawn jiġu deċiżi fi żmien raġonevoli u dawk it-talbiet li ikunu bazati fuq raġunijiet fundati li iktar hemm ċans li jiġu approvati meta qabel ma dawk li ma jkunux eh, fuq bażi soda, fuq provi sodi, mela dawn iridu jitħaffu iktar u immexxuhom il qoddim biktar ħeffa biex anke nillimitaw l-ispejjeż relatat mal-proċedura ta' żil. Importanti għalhekk illi ikonna proċedura adattata f'dan il-regolament għanna eżempji ta' proċeduri differenti u għalek jridu individwaw dawk l-iktar relevanti fil-tipoloġija l-iktar xirqa. Tipoloġija ta' proċedura. Dejjem ukoll irid ikun hemm eżaminazzjoni individwali għal kull talba. Kull każ jiġi evalwat għalih waħdu b'tali mod illi dejjem jiġu protetti drittijiet fundamentali. Jina restat numru ta' amendi u l-punti prinċipali ta' dan ir-rapport għandhom xjaqsmu mal-proċedura ta' ammissibilta rrit illi din tkun waħda fakultattiva u mhux obbligatorja f'ħafna stati membri semma illi l-introduzzjoni obbligatorja ta' proċedura ta' miżdibilità tirrappreżenta pass addizzjonali u minflok ma nħaffu il-proċedura nkunu qegħdin intawluha iktar għaliex nkunu qegħdin nitolbu eh, pasta addizzjonali biktar spejjeż li jridu jitħallsu mill-istat membru. U għalhekk jagħmel iktar sens illi din tkun xi ħaġa fakultattiva u mhux obbligatorja. Anke minħabba l-fatt illi proċedura ta' ammissibilità titlob li kunem eżami tal-mertu ta' kull kas. Tajjeb li għalek ikunem eżaminazzjoni ta' kull talba ħlief għal dawk il-kazijiet eccezjonali. Issa, pajjiż terz ta' azil u il-pajis terz ikunu ġejjin minnhom li forsi jistgħu waslu għal miżuri ta' prevenzjoni fuq il-proċedura ta' missibilta nixtieq illi din tibqa' xi ħaġa fakultattiva u li ma tiġix ma jiġix implementat dan il-konċett ta' pajjiż terz sigur għaliex ma rridux aħna eh, nibnu dan fuq il-model ta' bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, issa fuq proċedura accelerata mit-test legali suġġerit mill-Kommissjoni Ewropea kien jidrilna li dan huwa wieħed li iktar jikkastiga l-applikant. tiġi individwat, irrid jiġi individwat l-aħjar proċedura għal kull każ u l-proċedura aċċelerata issir anke fejn ikun hemm talbiet eh, fondati. dawn isiru għalek għal każijiet kemm kulli kunu fuq bażi soda u dawk li mhumiex. Neħejna referenza l obbligi ta' Dublin u għalek daħandar il-konċett ta' kazijiet li kollom eh, provi konkreti. U għalek ikun hemm żmien limitat li fih jittieħdu deċiżjonijiet u mhux u mux jitħallew eh, perjodi mhux definiti għal dawn il-mistoqsijiet għal dawn deċiżjonijiet. Restaqtu kol żewġ tipi ta' proċeduri għacċelerati, waħda obbligatorja u waħda fakultattiva tlet każijiet li jagħtu lok għal proċedura ċelata obbligatorja jkunu f'każ ta' pajjiż ta' oriġini sigura. Hawnhekk għandu jkun hemm armonizzazzjoni fuq livell Ewropew u jkun hemm lista waħda ta' pajjiżi illi tiġi applikata fl-istati membri kollha. Però għadda proċedura fakultattiva anke bħal dajk ċelerata talbiet li jsiru minn pajjiż terz meqjus sikur u pajjiż tal-ewwel ażil. F'dawn il-każ inħallu fidejn l-istati membri l-għażla li applikawa jew le. Rigward tal-proċedura tal-frontiera jiena għażilt li dina timplika il- illi timplika u koll dak li jett jitlob ma jinvolvix u koll il-minorenni minorenni akkompanjati u le f'rigward tal-konsekwenzi proċedurali tan-nuqqas tal-rispett tal-obligi jiena xtaqt naqqas il-karattru ta' pena minħabba u fil-tirar impliċitu jiena nixtieq naħalli fidejn l-istati membri biex ikkonsidraw talba bħala eh, hemm irtirata impliċitament u mhux bħala obbligu fir-rigward tal- tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali kif qed fil-bidu importanti li nigarantixxu Eh, bilanċ tajjeb bejn ir-rispett tal-proċeduri u l-ħarsien tad-drittijiet fondamentali skont eh, din tkun skont l-effiċenza tas-sistema nixtieq eh, l-enfasizza tliet punti l net naqsu għal minimu l-każ fejn l-appell ma jwassalx għall effett post sospensiv awtomatiku dan għax apparti milli kollu riskju tal-ksur tad-drittijiet tal-bnedem tal-minnet jitlob l-asil. tal bnedem tal minnet jitlob l bnedem tal minnet il-fatt li kollok il-sospensjoni tal-appell ifisser spejjeż għolin ħafna l-istati membri. Jista' jkollok żewġ proċeduri paralleli li eh, wieħed fuq il-meritu tal-appell u proċedura għal possibilità li tibqa' jew le fit-territorju għal fejn qed jiġi mistħarreġ il-rikors u bekk dan mhuwiex sostenibbli għal frikwat tal-ispesa għal żewġ stati membri u anki testamentu għal għajnuna legali bxejn din emenda hija fuq il-proposta tal-Kummissjoni u għanda hija fl-interess ta' min qed jitlob l-azil u anki tal-Istati Membri fil-fatt il-fatt li kollok aċċess għall-avukat mill-bidu tal-proċedura ifisser żieda fil-kwalità fil kwalità tal-talba u anki li tnaqqas il-każijiet tal-appell. U jiżgura li eh, anki fil-bidu il-talba tiġi prezentata eh, mod tajjeb. U ebbek tinfasizza l-kwalità anki tal-proċedura kif ukoll il-ħarsin tad-drittijiet tal-bniedem. U fl-axħar, eh, frigwat tal-ekonomija tal-ispejs involuti, jena ne, il-traskrizzjoni tal-kollokju individuali. Għawnek eh, jinalt eh, jider li fil-proċedura fi Franza diġa titħol fis-seħ ma taddiġ għal traskrizzjoni tal-verbali iżda għandek reġistroni audiovisiva. Dana jajn fil-ħarsin tal- fil-garanzija, il-garanzija tal drittijiet tal minet qed jitlob l-azil, għax għandek dejjem ikollhom reġistrazzjoni li jista' tista' nintuża eh, biex tiżgura dak li qalu anki jgħinu biex tnaqqas l-ispejjeż involuti. Għax dejjem għandek traduttur involut imbagħad li jrid inniżel u jista' jinterpreta ħażin dak li intqal minn min qed jitlob l-ażil. Mela, dik hija sintesi qasira ħafna ta' dak li għandi li għamilt jiena nawgura li xogħol jitkompla mal-shadows u bekk naslu għal riżultat tajjeb taftejn. Grazzi, grazzi lil kulħadd. Thank you very much. Grazzi ħafna. Komplikat ħafna fil-fatt ix-xogħol tiegħek. Mela din hija l-ewwel diskussjoni qabel ma ngħaddu għall-emendi. Irridu nħarsu bir-reqqa lejn dak li jintqal se jingħat mill-shadows biex nifmu l-approċċ tagħhom. Mela, se nibdew bil-shadow tal-SND Peter Middleba. Fidejk. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja Sinjura Ferrara dan il-din kwistjoni hija komplikata ħafna kif inti diġà semmejt. Ehm, aħna lessi nappoġġaw il-linja ewlenija u l-punti ewlenin tar-rapport abbozzat. Għalina importanti ħafna kif is-semma mill-Sinjura mill sinjura Ferrara li konna um, karattru bilanċat fil-proċedura u anki li konna proċess iżjed malajr. Proċedura iżjed malajr, accelerazzjoni tal-proċess. Tal Mhuwiex aċċettabbli illi ħafna rifuġati jridu jistennew 6-8 jew 9 xhur għall-ewwel intervista. Aħna ma nistawx naċċettaw din. Importanti wkoll għalina dak li diġa semma fil-fat, illi kull applikazzjoni trid tiġi meqjusa mod individwali, mod eh, fil-kontenut, mod sostantiv, dan huwa importanti anki għal-ġejjeni. U bekk l-idea tagħna li għana iżjed personali, iżjed eh, interpretazzjoni, iżjed informazzjoni għal rifuġati u ovvjament iżjed flus għal rifuġati għax eh, għanna bżon appoġġ finanzjarju għal dan. Uh, biex isir iżjed b'saħħtu. Diġà diskutajna f'ċirkli differenti kemm dawn din il-lista tal-Ewropa tal-pajjiżi siguri kemm hija importanti. U anki eh, punt importanti ieħor għall-grupp tiegħi huwa li nappoġġawx il-karattru awtomatiku tal-proċedura kollha kemmi. Id-dmir tagħna mhuwiex illi nimponu xi kastik fuq l applikantista illi nappoġġawhom u ngħinuhom. Punt ieħor li forsi jista' jkun iżjed kontroversjali jiena personalment ma nix tifus ta' deċiżjonijiet tal-Istati Membri għax l-esperjenza tiegħi hija li l-Istati Membri jippruvaw jużaw il-mod li żied faċli biex jibgħatu lura r-rifuġati. U bekk irridu niddiskutu r-rwol tal-Istati Membri f'din il-proċedura. proċedura anki iżjed għanna il-situazzjoni partikolari tal-Italja u Greċa u rridu nieħdu konsiderazzjoni ta' kollu fil-dibattitu li, li konna biex namlu differenza bejn l-istati membri minn dan il-lat. Iżda in ġenerali aħna nappoġġaw din il-proposta u l-linji u l-enin u l-punti u l-enin u neġanajt neġanin grazzja l-Sinjura Ferrara għal dan il-rapport abbozzat. Iva, l-Greċa nasabu l-, -greċa raw ħin ta' stennija tal- s-sitxur jew tisa' xur fil-Greċa u żgur li huwa l-istess postijiet oħra wkoll. Mela, Alisi għar xadaw issa narrifla ħalaw Grazzi fil-qosor fil-sem grupp tiegħi jiena nixtieq ningrazzja Sinjura Ferrara għal xogħol tagħha fuq il-fajl m'hemmx għalfejn ngħidu li l-opinjoni tagħna, il-pożizzjoni tagħna hija differenti f'ħafna punti aħna li sarja eh, eh, favur l-armonizzazzjoni iżda lan u lini tal-armonizzazzjoni f'dan il-każ għandu jkun li tiskoraġixxi l-immigrazzjoni regolari l-Unjoni Ewropea mill-banda l-waħda u anki l-movimenti sekundarji bejn l-istati membri mill-banda l-oħra. Il-proċeduri maqsuma għandhom ikunu eh, stretti u mhux ġenerużi għal dan lan jekk l istandes komuni jkunu ġenerużi se jkoraġixxu il-migrazzjoni mhux mixtieq. Mixtieqa aħna għandna narfu l-fatt li ħafna minn dawk li jaqsmu l-Mediterran illum lum jużaw il-kanal tal-migrazzjoni m'għandhomx bżonn lajnuna, għandhom għandkom żewġ standards li huma pratikament impossibbli biex l-istati membri jastu għalihom u dan ifisser li il moviment sekundarju se jibqa' u dan l-istess japplika għal għal files kollha applikabli li qed fuqom fuqhom li sejar se jressa numru ta' emendi li jirreflettu dan din il-pożizzjoni bażika m'hemmx bżonn li nitlu fid-dettall hawnhekk. Grazzi. Grazzi. Shadow għal l-alde Cecilia. Grazzi ħafna. Jiena u koll nishtiq nibda billi nirgrazzja l-Laura u l-tim taħħa l-xol tanti bes li għamlet fuq dan il-rapport. Dan il-rapport huwa wieħed mill zid komplikati fil-azil. Nasab li il-rapport huwa tajjeb, tajjeb li konna regolamenti li kopri proċedura tal-azil fl-Europa u nittamaw li wasal għal liżiet konverġenza firgwat tal-proċeduri tal-azil. Jiena nemmen li dan huwa element kruċali biex nibnu il-sistema li verament kun komuni fil-flazir fl-Europa fl-istess waqt il-sistema armonizzata se kolla bżon li noqogħdu iżjed attenti biex insibu il-bilanċ xieraq fl-opinjoni tiegħi għan nizguraw il-proċeduri jkunu aċċelerati, iżda nżommu f- illi ikonna ċertezza legali u nizguraw illi din isir realtà. Għanna niftakru illi biex nizguraw illi sistema li tiffunzjona tajjeb u ta' malajr ma t-dependix biz billi kollok skadenzi sar iżda trid tiżgura anki ċertezza legali fl-aħħar mill-aħħar għandek tiżgura li l-applikanti kollhom id-dritt u anki għal informazzjoni ta' kwalità għolja u għajnuna legali anki fil-stadju bikri tal-proċedura bekk tnaqqas il-numru ta' każijiet li jridu jgħaddu mill-proċedura ta' appelli illi tkun illi dum u anki illi eh, fiha l-ispejjeż. Jiena se nitkellem fil-qosor peress li se jkun li bżonn iżjed ħin biex nikkonsidra l-proposit tal-rapporter u anki eh, nikonsalta mal-grupp tiegħi. Iżda għandi xi punti li nressa għom naqbel mar-rapporteri li l-proċedura ta' ammissibilità għandha tkun eh, fakultattiva għall-Istati Membri ma minix qed nara raġuni għaliex l-Istati Membri għandhom jiġu sforzati illi jitlu f'dan il-proċeduri eh, diffiċli ħafna jek l-Istati Membri stess jaħsbu illi dan se wassal għal proċeduri twal eh, bla bżonn U it-tieni punt li jena fejjina xettika l-proposta tal-Komissjoni u l-kwestjoni kollha tal-implicit withdrawals, l-irtirar impliċitu. L-artiklu 39 fih eh, ċirkostanzi wisajn ħafna eh, fejn applikazzjoni tista' tiġi konsidrata li tiġi irtirata impliċitament Eh, l-eżempju per eżempju li persuna eh, marret toqgħod eh, f'dar oħra u ma nfurt maċ l-awtoritajiet u jew ma marritx għall-intervista waħda biss. Dawn huma żbalji ta' kuljum għalina għal ħaddieħor aħna nagħmlu dawn l-iżbalji kuljum aħna umani wara kollox U dan ifisser l-istess għal min qed l-asil. Jekk l-applikazzjoni tiġi tirrata jew tiġi konsidrata li tiġi tirrata impliċitament mill-awtoritajiet l-applikant ma jistax ressa applikazzjoni ġdida. Rridu għak kull applikazzjoni ġdida tiġi konsidrata bħala applikazzjoni ehm, oħra fejn tista' biss eh, tirreferi għal ċirkostanzi ġodda li ma kienux prezenti fil- fl-applikazzjoni oriġinali. Għandek eċċezzjonijiet eh, u salvaguardi fil-proposta tal komissjoni iżda dawna xaktarx li trezzaqom dim orti f'appell eh, illi tkun għalja ħafna l-artiklu 43 tati jati l-autoritajiet dritt illi Um, ikkeċċu li ġaħat jamlu deportazzjoni ta' persuna jekk l-applikazzjoni ma tiġix tiġi miċħuda mill-autoritajiet għax jiġu konsidrati li, memx elementi ġodda ki u bekk hija ġirata impliċitament jew jekk xi ħadd ma dex fl-intervista. L-applikazzjoni tista' tibqa' għaddejja anki jekk l-applikant jappella l-deċiżjoni qudiem orti tal-liġi u bekk l-applikant jibqa' f'sitwazzjoni isek f'kafka fejn trid tiddefendi lilek innifsek qudiem il-qorti fejn inti ma tistax tkun preżenti għax inti id-departawk e, e, għannaħa l-oħra tal-pjaneta. E, situazzjoni bizzarra din u jiena nenfasizza l-importanza li dina imbidlu għaf ċerti kazijiet raġunevoli li tikkonsidra li applikazzjoni tiġi meqjusa bħala artirata impliċitament iżda l-interpretazzjoni wiesa tal-Komissjoni mhix possibbli dana se wasal għal Eh, ħafna każijiet li se jkollhom jgħaddu mill-appelli li jisħu ħafna flus u jdum u qudiem il-rati u m'għandniex nitfgħu pis eh, daqsa kbir fuq il-rati tagħna. Jiena naħseb li issa qed nfasslu sistema pragmatika fl-Unjoni Ewropea. Iżda l-proposti tal-Kummissjoni eh, hemm ħafna nuqqasijiet għawnek u hemm ħafna wisal eh, biex intejbuhom. U bekk fidejna biex intejbuhom għanna punta tluq tajjeb iżda fidejna biex intejbuh. U bekk neġa nifraħ lil Laura, nirringrazzja u t-tim tagħha kollha għal għaxxol tajjeb li għamlet fuq dan ir-rapport. Grazzi ċeċilja u żgur li l-relaturi jista' jerġa' jitkellem fuq il-irtirar impliċitu u l kwissjoniet kollha li semmejthom. Ix-xadaw tal-gwessa, Signora Albion. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja x-xogħol kollu li sar mis-Sinjura l-Onorevoli Ferrara, relatur. Kenna numru ta' laqad differenti u l-opportunità li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u b'organizzazzjonijiet differenti, l-NGOs u l organizzazzjoni tal-gvern ukoll kien ta' valur kbir għalija għalina. U kien hemm numru ta' organizzazzjonijiet li huma kontra il-proposta il tal-Kummissjoni għax eh, tikser il-Konvenzjoni ta' Ginevra fl-opinjoni tagħhom. Għanna numru ta' tal-ċaħdiet eh, ta Eh, li ġew eh, eh, fil-proposit tal-Komissjoni u anki permess tal-emendi kena l-possibilità tal-emendi u inneħu kull aspet li kostitwixxi ksur tal-Konvenzjoni ta' Ginevra. Dawn qed jissemmaw dan qed jissemma anki f'numru ta' emendi. Għana numru ta' mistoqsijiet speċjalment fil-gwad gwar tal innammissibilità fil proposti ta' u l-applikazzjonijiet. Iżda fil-applikazzjonijiet tal-azil li dawn jiġu jisim bħala inammissibli aħna nasbu l-individwi jiġu specialment meta jiġu minn pajizi siguri, Eh, fejn memx teddida li għandana eh, huwa sospettuż eh, anki fil-gwad ta' karattru ta' liema pajjiżi huma siguri u li tiċħat il-pajjiżi li jiġu minn minn pajjiżi li hemm il-gwerra iżda me gwerra iżda huma fqar hija problema din li dan huwa ta' tħassib għalina. Jiġifieri li jkun hemm lista Ewropea tal-pajjiżi siguri li ma tkunx taf il-parametri u min qed jiddeċiedi li ma pajjiżi huma siguri. Din hija ħaġa misura ħafna għalina u tmur kontra kull tip ta' prinċipju ta' demokrazija u tmur kontra ovvjament il-konvenzjoni fil-gwar tal-loti tal-ħarsin internazzjonali u l-azil. Irridu nħarsu bir-reqqa lejn is-sitwazzjoni li teżisti fil-fdan il-pajjiżi biex ikonna parametri ċari ħafna biex nistabilixxu il-pajizi siguri jew li mhumiex siguri. Aħna eh, għanna l-istess opinjoni f'numru ta' proposti li ġew mresqa, speċjalment fil-gwad tal-għajnuna legali, il-izmin involut, ir-wol tal-NGOs u speċjalment u nittamaw li konna l-appoċ tal-bqija tal-grupp fil-ġirar impliċitu nasbu li dan il-kunċett partikolari m'għandux bażi legali, ebda bażi legali fil-fatt, u fil-fatt huwa sforz biex tikkriminalizza il-persuni li qed japplikaw għall-azil. Dan mhuwiex aċċettabbli blin li l-grupp kollu kemm hu ehm, jappoġġa dan anki possibilità ta' deportazzjoni waqt il-proċess tal-appelli eh, din idea hija inkompatibbli ma' kull tip ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem Aħna nittamaw ukoll li inkomplu bix-xogħol tagħna effettiv mas-soċjetà ċivili mal-NGOs. L-NGOs kienu eh, li ħafna fejn indikaw il-ġufijiet tas-sistema fil-post u qed nistenu ħerqanina l eh, sensila sħiħa ta' alternattiva alternattivi biex noħolqu il-sistema internazzjonali ta' ħarsien u ta' eżil li konforma mad-drittijiet tal-bniedem, mal-rispett tad-drittijiet tal-bniedem. tal bnedem ma' l-rispet tal tal bniedem mal rispett tad drittijiet tal bniedem Grazzi ħafna issa il-xadu tal-IPP Sur Lenat. Grazzi, President, skużani tal-li jena wasal tardi za kena votazzjoni f'kumitat ieħor, proċedura oħra li għandha tkun eh, iżjed eh, faċli f'dan il-Parlament. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal xogħla fil-abbozzar ta' dan il-rapport iżda anki fil-laqat li ġew organizzati eh, li kienu dettaljati fil-gwar tal-artikli u nirringrazzja l-Komissjoni tal-li faċilitat ta' kollu nasib dan en eh, il-kollegi kollha. U bekk juri il-livell tal-kompensità tal din leġlazzjoni fil-fatt u anki l-bżonn li niżguraw li kull ma nagħmlu għandek ikun konsistenti mal eh, rapporti l-oħra kollha u leġislazzjoni kollha li hija fuq il-mejda attualment. Il-Parlament għandu responsabilta kbira f'dan rigward għanna neħdu r-rwol tagħna bl-ikbar serjetà u qed nistenna ħerqan biex inkomplu fil-kooperazzjoni kostruttiva tagħna. Jiena se nitkellem fil-qosor dan regolament huwa għanna għanna naqblu li għanna konna proċeduri osra u ċari biex li applikaw l-istess kull fejn jiġu applikati fl-Unjoni Ewropea nilqa l-proposta li nqasru l-iskadenzi fil-passi fil-proċeduri Iżda naħseb li għana nħarsu lejn il-fattibilità ta' dawn il-xiftit mill-iskadenzi fil-prattika xil biċa gbira tal-istati membri raw ehm, differenza fil-numru tal taminet tal-personi li jett fitxu l-azil ehm, li qed jirċevu rridu konna sistema li, taħdem għal l-istati membri kollha fir tan-numru ta' nies li qed jaslu u l-iskadenzi għandu jirrifletta dan. Il-priorità għandha tkun illi neħdu seb il-pajzi l-individwi li jtiġu persegwidati. U dan ifisser ukoll f'opinjoni tiegħi li konna eh, sistema biex nibatuhom lura għal dawk li m'għandhomx dritt tal-ażil. U għandna niżguraw illi l- il-regolament ma jgħati strumenti oħra għal dawk li m'għandhomx dritt li jużaw il-proċeduri u jibqgħu fl-Unjoni Ewropea eh, mod definittiv, eh, Jiena mħasseb li jekk ma nagħmlux ħaġa dwar dan fl-aħħar mill-aħħar se nittilfu l-mezzi u l-appoġġ pubbliku biex inħarsu dawk in-nies li verament għandhom bżonn il-ħarsin Nasab li l-kontrolli ta' ammissibilità il-proċedura accelerata tal istarriċ u l-konċetti l-oħra huma konċetti utli ħafna f'dan rigward. Mela, bħala konklużjoni fuq il-kwistjoni tal-salvgwardi salvagwardjani eh, salvaguardi eh, proċedurali fil-gwatta minorenni, aħna kena missjoni tal-libe eh, fil-Greċa ġemma li għaddit il tajna maħħafna minorenni mux akkompanjati li weħlu fil-proċeduri fil-gżer ta' Greċa niftakar tifla ta' 15 sena li waslet mill-Afrika għaddit mit-Turkija użat trafikanti kien ġiet sforzata tagħmel l-affarijiet li ma rridix tagħmilhom u issa weħlet fil-proċeduri. Jiena naf li naqblu u jew ma naqblux fuq ħafna kwistjonijiet f'dan rigward iżda għandna naħdmu flimkien biex niżguraw li salvakordi jkunu korretti u niżguraw li dawk li verament għandhom dawk li għandhom bżonn ikollhom lajnuna ta'. tagħna. Grazzi ħafna se l lura lil Laura biex eh, tagħti l-konklużjoni tagħha. Le, il-Kommissjoni l-ewwel. Mela, jiena fil-unit tal-azil ta' DG intern, jiena il-Komissjoni nixtiex tirringrazzja il-rapporter importanti ħafna fil-proposta et ovvjament et inħarsu għal-rapport finali għaxħari li għandu jkun il-bazi ta' diskussjoni li ta' frott Jiena nixtieq ninnota l-ewwel li naqbel mal-punt mal minn rapporter fuq il-bżonn li nsibu bilanċ bejn l-effiċenza tal-proċeduri illi dan se jkun għal-beneficju għall-istati membri kif ukoll għall-individwu li għandu bżonn il-ħarsin internazzjonali u anke fil-rigward tal-protezzjoni tal-proċedura tal-ġittijiet tal-bniedem. Nilqaw il-fatt li il-proċedura għal għazil insammet il-prinċipju sa ċertu punt u għall-accelerazzjoni mandatorja eh, nżam u anke fatt li r-rapporter jisu jisa taqbel li għanda bżon ta' ta' skadenza raġonevoli għasira biex nikonkludu l-amministrazzjoni fil tal-appelli. Innotajna eh, kolli fil-rapport ħafna attenzjoni li natat għat-titjib tal-drittijiet proċedurali tal-applikant eh, il inkludi l-minorenni mhux akkampanjat. Naħsbu li dan huwa aspett importanti ħafna speċjalment meta tikkonsidra li l-iżminijiet involuti huma osra. Għanna ntejbu il-kwalità tal-proċedura tal-azil u nizguraw illi l-applikant jibbenifika mill istħarriċ individwali li hemm bżonn li jsir. F'ċerti aspetti tar rapport, però għandna xi dubji jew eh, itħassib ħassib tagħna l-ewwel il-possibilità li tista' tapplika l-applikazzjoni fil-konsulat eh, tal-istati membri dana jissema fil-rapport. Naħseb li għanna nkunu kauti fl-estensjoni li se jkun hemm fl-applikazzjoni tar-regolament jew tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'rigward tal-azil barra territorju tal-istati membri. Għandek xi aspetti li semmaw li eh, dwar il-possibilità li kollok il-dispożizzjoni eh, diskrezzjonarja f'rigward tal-regolament. Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar u nasab li diversi shadows kienu qablu dwar dan illi l-armonizzazzjoni hija aspett importanti ħafna ta' dan din proposta. Għan importanti tal komissjoni huwa illi in twaqqaf il-differenzi fl-arranġamenti fl-istati membri u t-istabilixi l għan tal-regolament li konna proċedura armonizzata. L-estensjoni tal ta' dispożizzjoni tista' timmajna dan lan. Mm, issa firgħad tal-kunċett tal-pajjiżi siguri u l-ewwel pajjiż tal-ażil. Importanti tal-Komissjoni aħna notajna li relatur qed tipproponi illi dawn il-raġunijiet ikunu fakultattivi u mhux mandatorji fl-ammissibilità għanna tħassib fil-gwart ta' din il-proposta. Għax il-loġika taħt l-ewwel pajjiż tal-azil jew pajjiż sigur huwa li tikkonsidra jekk il-kondizzjonijiet jintlaħqu persuni li qed ifittxu l-azil fil-ħarsin internazzjonali fil- fl-Unjoni Ewropea jiġu ammessi f'pajjiżi terzi fejn jistgħu jirċevu l-protezzjoni bekk mhux ċar kif eh, proċedura ċelerata fejn tistudja l-merti tista' tiġi applikata f'dak il-kontest. Anke jekk applikazzjoni tiġi studjata fl-Unjoni Ewropea, l-idea tal-pajjiż terzigur jew l-ewwel pajjiż ta' għazil isir irrelevanti għax il-persuna ma tintbax fil-pajjiż terz waqt l-istarriġ u bekk nasbu li din il-kwistjoni għandha tiġi studjata jew diskussa iżjed Um, notaw illi il-rapporter proponaw illi jemmu suppressjoni ta' ċertu uh, raġunijiet għall accelerazzjoni għal dak il-kwestjonijiet li għandhom xaqsmu biss biex uh, fixklu il-return jew biex id minn applikazzjoni sosegwenti naqblu ġifir iġi ti benefika minn proċedura xirqa fuq livell ta' amministrattiv u ta' appell. Iżda ġala darba dawn applikazzjonijiet ġala darba li l-eżaminazzjoni tkun saret u jiġi stabiliti li mandom bżonn protezzjoni internazzjonali importanti wkoll illi nimplementaw ir-ritorn. U għalhekk il-Kummissjoni tħoss illi l-accelerazzjoni u proċedura mħaffu f'dan il-każ huwa importanti biex naffettaw illi l-proċedura tar-ritorn tiġi posposta għal dejjem ta' dejjem minn applikazzjonijiet mhux ġustifikati persuni li mandom bżon eh, protezzjoni. Imbagħad għandna il-kwistjoni tal affett tal-appell. Ir-rapporter li proponiet illi ċerti dispożizzjonijiet illi huma mdaħla fil-affett mhux awtomatiku suspensiv tal-appell għandu jitneħħa. Nixtiequ nisħu illi dan l-affett ta' non awtomatiku ta' sospiża ma jfissirx li mhux se jkollu effett ta' sospiża tal-deċiżjoni, jista' jfisser li l-applikant li kun ikollu l-applikazzjoni tiegħu li tiġi rifjutata mill-istat amministrattiv ikollu jitlu biex ikun hemm it tribunal jew qorti li jieħdu deċiżjoni fuq id-dritt tagħhom li jibqgħu. U basira huma jekk jiddeċidu x'ex soffiċċew fuq il kwistjoni Jekk il-tribunal isib li hemm la kawża għal referral mela jista jibqa, tista tibqa l-applikazzjoni, din jista l-ospet importanti għal-kommissjoni. U fl-ħar biex nagħlaq nixtieq li kemm sejt. fuq il-kussjoni ta' applikazzjoni sussekwenti għaliex kif fuq ir-reġim li jiġi provdut fil-proposta jikorrispondi wkoll għall-aki attwali. U dan ġie minat bil-separazzjoni ta' accelerazzjoni f'tal każ u anki il-suppressjoni ta' affett mhux sospensiv nal-automatiku. U għal stant importanti l-applikanti verifika mill-eżonerazzjoni sieħa ta' applikazzjoni fuq fi stadju amministrattiv imbagħad fi stadju ta' appelli. Imbagħad ġela darba li jkun seħ eh, ġela darba jkun saru ħafna applikazzjonijiet sempliċement biex wieħed iddewwem il- Eh, return mela jrid ikollhom lodda l-Kummissjoni biex jitrattaw din l-tip ta' applikazzjoni biex ikun sofakaw fuq applikanti oħrajn li għandhom bżonn ta' protezzjoni. Grazzi l-attenzjoni. Grazzi. Il-Presidenza tixtieq tgħid xi ħaġa Desire jieġbok. L-għaddu tebel il-kulħadd għal il rapporter Anthony Ferrara u il shadows għal xolom anki komitat libe ġenerali. Kif tafu kien hemm bżonn ħafna riflessjoni fil konsil bejn l-Istati membri, il-eżaminazzjoni ta' dir regolament la bosta proċeduri kiet. iktar ta' sfida minħabba l-komplessità tal-proposta tul l-preżenza Maltija il-kompromess ġi diskuss eh, fl-artikli ġew diskussi fil-affas mor iktar pala approċ tematiku biex nlimitaw l abbużu u moviment sekondarju garanzi għal dawk il-persuni bizzonijiet speċjali u dispożizzjonijiet ma mxaqsmu ma' persuni eh, bżonijiet speċjali minn rinni mhux akkompanjati il-tutur, il-eżaminazzjoni medika u anki eżaminazzjoni fuq dawk il-persuni ta' li huma minorenni e, mhux akkompanjati. U dan hija e, diffiċli minħabba li kien hemm bżonn kooperazzjoni koerenza ma' proposti oħrajn flimkien mal ta' CAS. E, diskussjonijiet tekniċi fuq l-artikli għal għaddej. Fi grupp ta' ħidma bħalissa, issa ovvjament il-presenza tagħna sa' tasal lejt mimma u se titkompla mbagħad mal-Presidenza Estonjana. Grazzi. Grazzi, Laura. Konklużjonijiet, kħiġabokko? Grazzi. Grazzi l-ewel net l-kull eh, min intervjena tal-lum u anki xogħol illi sar sissa flimkien. L-sfida aktar importanti se tkun li naċċertaw illi nirrispettaw id-drittijiet fundamentali u li fl-istessin ikun effiċenti fil-proċeduri. Mhix faċli għaliex ximdaqiet li provaw nsibu bilanċ nistaw nixeqilbu lejn ħana ħajja oħra, pereżempju nħaffu wis il-pass biex jiġu għanu id-drittijiet fundamentali ta' dak li jkunu, allura n noqdu sebajnejn li ma jdan ma jiġrix. U e, jiena jek ikolli bħala għamil, naċċerta dan il-bilanċ, eħna għamen jina għamil dawn l-emendi. Biex neħġiċi għal-mistoqsijiet ta' Komissjoni Ewropea. Kumment ċejken, il-konċett ta' pajis terz sikur u il-konċett tal-ewel pajis ta' zil sikur ma jistax fil-vema tagħna iwassal għal proċedura ta' missibilta, għaliex il-proċedura ta' missibilta tipprekludi l-eżamini ta' sostanza u aħna nafu kemm huwa diffiċli illi nevalwaw każ b'każ dan jekk fil-fatt dan il-pajjiż terz eh, jew eh, dan il-pajjiż ta' transitu jista' jassikura għal dak il-każ il-ħarsi ta' drittijiet fundamentali dejjem importanti li inti li garantixxi li jkollok eżaminazzjoni każ b'każ u mhux li tħalli barra eżaminazzjoni ta' sustanza. Ovvjament jista' jkollok proċedura mħaffa. Dak każ il-Stat Membru waħdini jista' jgħid li jkun hemm dan il-pajjiż terzi li jiddaħħal fil-lista ta' pajjiżi siguri iżda biex naċċertaw li jkun hemm il-proċedura ta' missibilità obbligatorja jidir li dak il- Dan il-każ il-bilanċ irid ikun inqas u irid iktar nimxu lejn il-proċedura mħaffa għal dak li huma il-skadenzi għal dak li huma mm, biex aħna kull żon ħarsu d-drittijiet fundamentali. Il-fatt li neħejna fost il-raġunijiet u l-każijiet tal-proċedura mħaffa il-prezentazzjoni tal-talba bilan biss li wieħed dewwem il-return. Dan jisa jwassal għalina l-iktar interpretazzjonijiet iktar wiesa. Tiena għavaga bizdi. Għaxħe tiġi interpretata moti differenti u vari, allora li nejdu il-regolament iridu mod ċar Paratek segali jgħid x'inhuma l-każijiet illi biżgur jiddeterminaw ċertu proċeduri u l ċertu le. Id-diskrezzjoni illi wieħed jista' jara f'każ li sempliċiment inti tagħmilha eh, biex ittawwal u ma sibx kuli huwa skont il-regolament. L-effett ta' sospensjoni automatiku nixtieq kullu nafor fejn hemm sentenza addizzjonali li tgħid li jekk eh, tul il-rikors il-applikant jista' jibqa' fuq il-post jew inkella eh, il-pajz qed jospitaħ jew kellha timur lura soffrattant lejn pajz ta' oriġini tiegħu jinqara ġenda lina fil-fatt anki f'termini ekonomiċi għax eh, tista' tmembru wieħed irid joqgħod jerfa' għaliex dan ifisser irid tibatu lura bil-possibilità li ġibet jerġa' darbaħra jerġa' jġejbu fil-pajjiż. Jekk ikun hemm sentenza tiddeċidi li tigarantixxi l-possibilità illi dak li jkun jista' jibqa' fit-territorju tal-Unjoni Ewropea li qed jospita sakemm mhux qed jispiċċa l-appell jew rikors U dan ifisser illi qed ikollok proċedura addizzjonali li qed jimxi mod parallel mal-żami tal-appell, jiġifieri ħajkun tal-effett ta' sostazzjonijiet, ġifieri eh, lina mill-lat loġiku ekonomiku u tal-ħarsin tal-drittijiet tal-biniedem. U ma jagħmel sens ta' xejn. U għalhekk resaqna din l-emenda. Għallak li għandu x'jaqsam mbagħad il-possibilità napplikaw ir-regolament tal-konsulati tal-Istati membri illi huwa territorju tal-Istati membri wara kollox ma nħossux ma nistgħux naraw għalfej ma nistgħux napplikaw dan ir-regolament anki hemmhekk. Anzi huwa importanti li niggarantixxu illi ir-regolament jista' jkun applikat fuq territorju kollu Ewropew u anki fil konsolati illi jirrappreżentaw territorju tal-Istat membri waħdini stat membru waħdini u anke territorju Ewropew fejn jiexu il-regoli Ewropej. Grazzi. Grazzi Lora. Dan huwa fajl tassew kompless, jina kontent ħafna li x-shadows huma esperjenzati fil-qasam bħala membri għax kif intqal sar ħafna xogħol. Ma' l-Kummissjoni bħala tħejja għad tkun diffiċli normalizzaw. Ringrazzjawkom ta' din l-ewwel diskussjoni. Bħala skadenza għandna 13 ta' Ġunju. Hemm raġuni għal fejn minnija bħala fajl ta' priorità u proprjament jekk oħra ta' tal-fradi nistaw nużaw li tejt li għandu wieħed mill-ikbar ehm, files li għat kellna. Naddu issa punt li mistiwa il fat ta' risistemazzjoni. Konna skambju sposta idejat fuq il-fajl. Il-rapporter hija Nervoli Bjork u bħala introduzzjoni nixtieq nfakkar kollegi li proposta tindirizza il-tieġa għal ehm, waslit sekuri fl-Unjoni Ewropea u tibni fuq il-risistemazzjoni u inizjattivi umanitarja fil-qasam u anki esperjenzi li għanna ċertu programmi ta' risistemazzjoni. Ma nittama għan ispeċaw proposta li t-istabilixi unjoni għal dak li għaffas ta' risistemazzjoni biex jifaċilitaw il-regoli tal-Unjoni fil qasam Għanna ħafna emendi fil rigward Nadi għal onorevoli biex ti prezenta il-rapport. Grazzini, grazzi għall onorevoli Mira, onorevoli Karaw, anki dawk li mux għedin għonek, Louis Michel per eżempju, Helga Stevens, għafna mill-emendi ma ġejji minn dawn il-menti tal-kollegi u ma għafina maħrajnu kolli li taw il bottaħom ingrazzjom ta' dawn. Jisu xar xarru nafsilu meta jina prezentajt la bots li dan il-komitat. Għet minn l-ikbar punti kienet illi il-sistemazzjoni kien għodda biex niprezentaw il-protezzjoni u il-soluzzjoni eh, dejjema għal-rifugġati. E, L-ideja kienet fuq żewġ binarji li nżommu l-essenza umanitarja ta' istamazzjoni u li nżidu sforzi ta' istamazzjoni fil-Unjoni. U jiena tassew kontenta li qed nara li l-emendi li jena rċevejt meċin f'dik id-direzzjoni. Biex nistabilixxu eh, un għaffas ta' risistemazzjoni ambizjuża bazi ta' tiġijiet tal-umanitarji u li jikkomplementa il-sistema ta' risistemazzjoni fi stati membri. L-Unjoni Ewropea għandha u tista' taqdir wol ikbar fir-risistemazzjoni u toppoġġa ehm, triq legali għal rifugjati nħossi li permessa ta' l nistaw nibatu nibatu saċ ċar fuq it-tip ta' kontinent li aħna fil-verità fiex insarfu. Għandak huwa rwol ewlieni tal-UNHCR ħafna saħqu fuq u għandek l-essenza u natura umanitarja tal-riżumazzjoni li s-saħħet permezz tal-emendi u ġew salvagwardjati permezz tal-artikli e, u nirringrazzja l-kollegi ta' dan. E, aħna kellna ambizjoni, emendi ambizjuzi fuq il-numri li qed jiżdiedu jina ħafna ta' dan u nixtiequ li l-Unjoni terfa' responsabilità tagħha ta' responsabilità globali. Um, fuq livell proċedurali, ovvja li xafna shadows għamlu ħafna xogħol biex jippruvaw jħolqu qafas b'saħħtu Bissadi differenti, rwoli differenti għal istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet kollha li ħajatmu b'dawn it-tip ta' proċeduri ta' regolament. Hemm differenzi f'dak li huma atti ta' regolamentazzjoni, per eżempju, li rridu solvu, ma jekk inħarsu lejn il- il-xeħta ta' dinan ta' dan il-programm aħna irridu insolvu soluzzjoni. L-appoċa dan il-programmi ġew inklużi wkoll fl-emendi u l-kwistjonijiet fejn aħna rridu niddiskutu iktar għandha x'taqsam mal-persuni internament internament spussjati u naħseb li hemm ħafna idea differenti u femi differenti bejn il-kollegi. Imma naħseb illi ġeneralment flimkien ma' kollegi tiegħi nistgħu naħdmu fuq bażi tas sew soda. Bosta emendi jisaxħu il-possibilità għalina bħala parlament biex nippreżentaw rapport illi ħares il-qudiem lil rifuġġati Eh, mill-perspettiva pozittiva. Jina ngħid ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bajn pozittiva u kunu għafu li aħna pal-Unjoni Ewropea kapaċi nagħmlu iktar aħi flimkien u aħjar flimkien. Nara nistina bil-ħerqa biex nisma x'għandhom xiedu kollegi fil-komitat oħrajn u nistina bil-ħerqa biex naħdem magħkom fuq l-artikli differenti biex inkun naħnu fuq it-tekst partikolari. Grazzi. Grazzi Iva, kieku jkun tajb ħafna jekk nispiċċaw u it ta' politika kredibli ta' risistemazzjoni ehm, fis-mim ta' dana kollu. Mela, nibdew mid-dissur Diaz de Mera għal ipp bok. Grazzi, Sur President, grazzi illi ehm, tajtina ċans illi insibu kompromess dawn l-emendi fil-fema tiegħi mhix bitriq it-tajba. Hemm ħames kwistjonijiet li qed nitkellmu dwarhom fil-qaffas ta' dawn l-emendi u nixtieq nisħaq fuq ir-wall ta' li għandu jinqedem bil-aġenziji kollha involuti miex sistemazzjoni inħoss li il-wol huwa importanti ħafna. Speċjalment jekk inqisu il-proposta leġislattiva li qiegħda fisseħ bħalissa. Hija kondizzjonalità. Jiena hawnhekk kolli ngħid ħanżhom sod. Artiklu 4 li jsemmi kriterji differenti fuq il-pajjiżi differenti u reġjuni differenti u pajjiżi terzi differenti. Kolla jridu jitqisu. Imma jina nirrifjuta. specific il-men semmija l si ta' partizi partikolari, mod partikolari dik li il rifjut Għalix aħna rridu nqisu l-aspett umanitarju, ovvjament. U illi ikollok soġġorn twil iż-żejjed meta qed nitkellmu fuq kondizzjonijiet ibsin li jridu jgħixuhom ir-rifuġġati. Ġifieri din il-limitazzjoni ħajkollu konsekwenzi serji fuq il-provdiment ta' protezzjoni internazzjonali individwi u għal persuni illi għandhom bżonn għajnuna fit żmien ta' diżastri u katastrofi u emerġenzi. Għalla stanna naħseb li dawn l-esperti aspetti kollha li jitqisu. Tielet kwestjoni. Għandu ta' ma' individwi illi jpoġġew l-ħabs u jiġu spostjati u koll. Għajżu inkludu Et niskajmu qed nitkellmu dwar persuni spostijat internament. Importanti li jinqisu dawn dawn il-kategoriji ta' persuni ma jistgħux jitħallew barra minn dan it text L-Iraq, is-Sirja, Mali, Niġerja, jew Kolumbja. Għajlandek eh, firxa sħiħa ta' gruppi ta' persuni illi huma spussijati internament fil-Kolumbja minħabba il-gwerra tal-gerilla zemme kien 5 miljon ruħ illi kienu spussijat internament dawn huma vulnerabbli, dawn huma pożizzjoni jafsa ħafna, ċifieri jridu ndaħluhom f'dawn din il-kategorija. fl-aħħar l-10 miljon euro li qed toffrinna l-Kummissjoni u l-proposta ta' Marlin Malin huwa ta' 6 miljun għal sistemazzjoni nazzjonali. Daħanna ħafna kwestjonijiet differenti u koll. Grazzi. Thank you, Mr. Diaz Um, some of our shadows are... Grazzi, tassew. Jekk iġobkom għamlu nazzjonali jekk tixtuqu titkellmu fuq dan il-fajl. Naddu issa l-Onorevoli Wikstrom jekk joġbok. Mela, illum ser nirrepeti l-eżerċizzju li għamilt fit tal-ġmati ilu fuq l-istess fajl. Se nippreżenta il-pożizzjoni ta' Sur Louis Michel mill-Alde rali xi ħaġa li ser kitibli xi ħaġa li ser naqralkom. Nixtieq nisħaq l-importanti ta' dan il-fall li ringrazzja l-proposta tal-Kummissar l-Parlament seta' jaħdem fuq eh, twaqif tal-alternativa legali għal dawk li qegħdin ifittxu protezzjoni din hija priorità ta' din il-Kamra. Issa, l-emendi imres għafisem l-għalde ser ta' ruħu billi jenfasizza fuq tliet punti. L-ewwel l-inklużjoni tal-persuni spostati internament fiħdan dan ir-regolament. Ir-risistemazzjoni hija proċedura definita li tapplika għal refuġjati reġistrati f'pajjiżi terzi mill-UNHCR. Lui Michel jissuġġerixxi li dawn għandhom jiġu esklużi bħalissa u jidħlu taħt skemi nazzjonali jekk inħaltu alternattivi legali f'stadju b'daqshekk bikri fil-twaqif ta' din is-sistema Ewropea tal-Eżil jista' jwassal għal proċedura kontraproducenti. Fil-futur però jista' jkollna proċedura li tkun iktar konkreta u fokata. Din hija differenti mill-sistemizzazzjoni. Mil Issa l-Aġenzija Ewropea l-Azil aħna nixtiequ nappoġġaw l-istati membri li għandhom inqas esperjenza u expertise fir resistemizzazzjoni u jimbagħad fuq il-High Level Resettlement Committee esperti f'dan il-qasam jgħidu illi dan mandux ikun limitat għal konsultazzjoni biss. Iżda l-Kumitat għandu jkun li kun jista' jagħti l kontributi għaw billi jressa kontribuzzjonijiet l kunsill u l-Kummissjoni. Jixtieq jisħa fuq l-ħtieġa li jkun hemm użu tar-sistematizzazzjoni hekk kif definit mill-UNHCR u biex jiġu indirizzati dawk li jkunu situazzjoni mwera. Imbagħad fuq il-rizultat tal resettlement procedures u li titpoġġa enfasi fuq dawn il-persuni li ġiri sistematizzati. Lui Michel Agrabohra jixtieq ringrazzja l rapporter Malin Bjork il-ħidma tagħha u għall-approċċ li qed isir fuq dan il-fajl. Grazzi Cecilia, l-Onorevoli Sargentini. Grazzi Sur President Grazzi. Issa, l-Onorevoli Bjork qed proposta li hija viċin il-prinċipju tal-UNHCR fuq ir-resestamizzazzjoni. Din hija proposta simli għal dik li għandna mill Kommissjoni Ewropea din mhix dwar risistemizzazzjoni imma aktar dwar l-ġeopolitika u l-fatt illi l-persuni jkunu jistgħu jiġu ritornati. Tinħaltu l-inċentivi għal dawk pajjiżi terzi li għandhom popolazzjoni għolja tar refuġjati biex jagħmlu il-ftejmiet mara dan għalek mux program ta' risistemizzazzjoni għalek il-proposti ta' Sinjura Bjork huma differenti ħafna minn dak li tresqet il-Kummissjoni u dan se jwassal għal diffikultajiet fit-trialogi. Aħna napprezzaw u nappoġġaw il-fatt li hawnhekk qegħdin nippruvaw nibdlu l-ammont ta' persuni li jridu jiġu sistemizzati biex dan ikun wieħed minimu u li jkun hemm iktar inċentivi għal dan il-proċess. Li nkunu anke viċin il-kriterji tal-UNHCR u ma nħaltux l-affarijiet ma' problemi soċjoekonomiċi mal-refugġjati dajfa li għandhom bżonn post ġdid fejn jgħixu. Issa, jekk inti tkun intitolat għal riunifikazzjoni tal-familja dan jidħol ukoll fil-kwoti, jina nħossa sorprendenti li l-Komissjoni qed tissuġġerixxi li ċittadin Ewropew li jġib eh, il-mara tiegħu tajx miegħu qed inżdu għamal kwoti dan għalija qed inħaltu id-dritt tal-ħajja tal-familja ma' kwistjoni tar refugġati dan m'għandniex nagħmluh. din nissuġġerixxu li jinwessaw id-definizzjoni ta' drittijiet għal familji għal risistemizzazzjoni. Issa, xiex tiqnissa iktar? dak li qed jissuġġerixxu l-ambjentalisti huwa li jgħinu l-rapporter kemm jista' jkun sabiex ikolna programm Ewropew ta' risistemizzazzjoni li jżid l-ammont ta' persuni li għaddu minn din il-proċedura u tint tkun sistema li m'għandix taqsam mal-ġeopolitika u forom oħra ta' negozjati li mhumiex ta' benefiċċju għal dawn il-refuġjati u aħna nifmu illi din hija biċċa xogħol diffiċli imma se nagħmlu l-almu kollu tagħna biex dan iseħħ. Grazzi. Grazzi Judith Sargentini issa is-sur Ignazio Corrao. Grazzi tassew, Sur President l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil kollega Bjork għal ħidma tagħha tal-li irnexxiela issib kompromessi eċċellenti u tal-li involviet lil kulħadd. Aħna permezz tal-emendi tagħna xtaqna nisħu illi r-sistemizzazzjoni tar-rifuġjati huwa hija essenzjali biex ikun hemm aċċess legali u propju għal dawk li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali flimkien modda oħra li li waslu għall-istess dan anke kisser il-biznis ta' traffikanti u naqas dawk li idmutu fil-Mediterran u fl-Ewropa li qed jaħarbu mill-ġuħ mill-gwerer. Iżda ma m'għandniex nużaw parodda politika għal ġestjoni tal-immigrazzjoni li kif sar bil-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija kif jidher mill proposta tal-Kommissjoni fuq hekk naqblu mal-relatriċi li qed tisħaq fuq il-fatt illi il sistemizzazzjoni għandha tkun strument umanitarju u li m'għandux ikun m'għandux xaqsam mal aspetti politiċi tal-immigrazzjoni dan ukoll koll il ħallat l-kunċetta tal-Kommissjoni għal dawk li jiġu risestamenzzati u l-kontra li jisru fil-frontieri. Aħna ma rridux illi ikunem eh, dawn din tip ta' resestamizzazzjoni. Dan qed isir permessa għat delegati fil-involviment tal-Parlament. Issa l-pjan annwali li qed isir u kif għandhom jiġu stabriti il-kwoti kull stat membru li tiġu obbligat biex jikkontribwexxi għal dan il-proċess tal-sistemizzazzjoni. L-emenda 438 irridu sistema li tħares lejn l-ammont ta' persuni li jitolbu din il-proċedura u dawk li kunu diġa għeddin fi stat membru. Nħossu li importanti ħafna illi l-istati membri li jaħtiġu dan jamlu proposti li jmorru li l-in mill-pjan annwali biex tassew dan il pani kun nista' jiġi attwat ma rridux inħaltu ir-risestimizzazzjoni ma' strumenti eżistenti. Fostom la' data fost il-familja għalhekk naqblu ma' rapporter li hemm bżonn li nużaw ir-risestimizzazzjoni għall laqda fost il-familji. Meta strumenti oħra internazzjonali u Ewropej ma jistgħux jiġu użati. L-emenda tagħna 343 eh, ukoll tilħaq dan il għan Grazzi tassew għal dawn il-kontribuzzjonijiet. il kontribuzzjonijiet biex ikollna politika tal-sistemizzazzjoni li hija kredibbli u illi tkun simili għal politika li rajna anka fil-Kanada. Kredibbli mhux fuq livell politiku imma li tkun fuq skala żgħira u li kollha fokus umanitarju li din hija ħaġa li m'għandniex fl-Unjoni Ewropea. dawn il-kontribuzzjonijiet ħafna mill-emendi rissaqtu jimxu lejn dan il-għan. Issa, ndur lejn il-Sinjura Bjork biex forse tikkonkludi u twiġi pal kommenti li saru. Grazzi ta' sew għal kommenti ta'kom. Naħseb li huwa ċar ħafna dak il intqal hawnhekk mill-Onorevoli Diaz Demera u kollegi oħra illi l-proposta tal-Kommissjoni dbedet ħafna mill-aspett umanitarju u l-irwol ta' sistema ta' risistemizzazzjoni. U għal hija l-ħidma tagħna hawnhekk, u għal irwol tagħna bħala parlament li l-affarijiet nerġgħu niġibuhom fi triq tajba. U dan ifisser illi nsaħħu l-irwol li jista' jkollha l-Unjoni Ewropea billi nużaw sistemi eżistenti ta' resistemizzazzjoni u il-politiki relevanti. Għalek rridu nżommu pozizjoni soda u san nibqaw nżommu pozizjoni soda fit trialogi. U trialogi qatt ma jkunu faċli għaliex aħna f'dan il-komitat dejjem ikunu rridu nkunu ambizzjużi u li niffukaw iktar l-affarijiet iktar mill konsil Jena minix ser nibża sakemm ikollna rapport tajjeb sa nżommu pożizzjoni soda. Xtaqt sempliciment nejt eh, kemtejn fuq affarijiet li semmew me Shadows. Kif semmejt għanna ftejim ġenerali fuq il-kustjoni tal kondizjonalita li ma tkunx aċċettabbli kif qed titressaq mill-Kummissjoni u li dan rridu nerġgħu infassluh. Irridu niżguraw illi dan din tibqa' għodda utli għal vjaġġ sikur anke għal protezzjoni ta' dawn ir-refuġjati. Issa l-użu strateġiku iżda jekk nagħmlu dan irridu nirreferu għal lingwaġġ tal-UNHCR f'dan il-kuntest. Issa, Kif is-semma mill-Onorevoli Diaz de Mera u Louis Michel, hemm diskussjonijiet li rridu jsiru fuq il-persuni spostati internament u l-ittama illi jinsibu soluzzjoni li tippermettilna illi nejnu li nurukom li l-tasib ta' komand jiġu indirizzati. Dan jiġi diskuss fl-ewwel shadow meeting. Issa, fuq il-kwistjonijiet li tqajmu mill-kollegi l-oħra dwar l-istatistika, l-emendi kollha huma jimxu fl-istess direzzjoni ta' approċ iktar ambizzjuż ta' approċ iktar komprensiv minn Unjoni Ewropea. Għalek, grazzi tassew. Ma kommentajċ fuq l-UAA għanna ħafna emendi mill-għalde ser naħdmu biex nizguraw li naħdmu fuq sistemi eżistenti narbtuhom bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-esperjenza tal-Istati membri biex ma nagħmlux xogħol doppju biex ma nżidux iktar saffi, imma nisfruttaw dak li diġa għanna. Naħseb il elementi illi għandi d-demi ser jgħinu sabiex din il-formula nkunu nistaw insibuwa. Grazzi, tassew, Malin. Inti għattajt li dbettu mill-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Grazzi li Shadows u se jkollna votazzjoni fl-10 u 11 ta' Lulju. Dan se jiġi ikkonfermat. Nistgħu nieqfu sal-11 nofs biex imbagħad inkomplu bil-votazzjoni. Jekk joġobkom lestu il-kard elettronika tagħkom. Lestuha għal 11 nofs. Grazzi.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 colleagues, if everyone, um, if everyone is ready. Eżis kollegi, mela jekk intom lesti se nivvotaw fuq żewġ files it-tieni wieħed tal jura dak jekk eh, kontu involuti tafu li dan wieħed ikkomplikat ħafna eh, zommu dan f'moħkom mhux ħanaġġel daqshekk daqs is-soltu biex niżguraw li l-affarijiet isiru kif suppost. L-ewwel wieħed għanna anke referenza mill-koordinatur. Għanna affrajt ikkomplikati, mela, ħanamel xie eh, nata xie ħbarijiet qabel nibdew. Jekk ma il-voting card, għajdu li issa għalix votazzjoni komplikata din u votazzjoni ħatkun viċin. Mela min mandux il-voting card, Importanti ħafna li nkunu nafu min għaw u min mawx qabel ma nibdew. Għanna kollega wieħed li qed jistana l-voting card tiegħu xi ħadd ieħor qed nistennew lil xi ħadd wieħed biex jasal.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 sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the coordinators that... Mela, ħan verifika li kullħat huwa lest ma' koordinaturi. Nishtiq niverifika mal-koordinaturi l-ewwel qabel ma nibda biex inkunu żguri li kulħadd preżenti. Ma ħanix lesti, mela. Ek qed nipprova nsir naqaf jien. Koordinaturi, għandkom il-membri kollha tagħkom hawnhekk iwa jew le. Mela, ħan jihdu pawza, ħalli eh, ikollna votazzjoni kif suppost fuq t-tnejn li huma. Ħan nistenna sakemm jaslu il-membri. Suppost 50 sekundi oħra jkunu għaw.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 Now, coordinators, is everyone happy? Mela, koordinaturi, lesti biex nivvutaw l-min irrit insaqsi għal PPE. Ġero, minn til koordinatur, min qed jikkoordina fisem il-PPE? Tamma, sent min tix il-koordinatur, min hu il-koordinatur? Sorry, a point of order. Għanna point of order, jekk joġbuk. Grazzi tassew, Sur President, bis-serjetà. Edin, noqodu għaw, nistennew li xaħat wieħed. Ejja nibdew, nivvotaw, mux problema tagħna jekk xaħat marjuħu kafe. I can see you're not a, a regular Libe member, but... Uh... Middera ma tantx inti eh, mitħla tal-Komitat Libe. Imma nieħdu pont minn dak li għattin ninti. Mela, ħanibdew. Kollegi, nibdew bl-ewwel votazzjoni. Wara talba tal-grupp ta' soċjalisti, id-deċidejt li jinressa għal votazzjoni deċiżjoni tal-koordinaturi li ma tintbaċ itra il-Komitat tal-Affarijiet Legali fir-rigward ta' azzjoni possibbli għal azzjoni ta' falliment li ttieħed azzjoni qudiem l-Qorti tal-Euro, Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fir rigward tal-reċiproċità tal-viża. Jekk jogħġobkom, kollegi, isimgħu b'attenzjoni. Id-deċiżjoni ta' maġġoranza tal-koordinaturi kienet li ma tintbaċ li tra jekk tivvutaw favur, tfisser li intom tappoġġaw id-deċiżjoni tal-koordinatur li ma li tra. Jekk tivvutaw kontra, ifisser li intom tixtiequ tibatu din litra. Ħanerġa' nirrepeti jekk tivvotaw favur tappoġġaw id-deċiżjoni tal-koordinatur li ma tintbaċ litra. Jekk tivvotaw kontra, jfisser li tridu tibatu din litra. Ftemna, tajjeb, naddu għal-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Kulħat tivvota? Il-PPE għandhom tnejn zejda. Jekk forsi l-PPE jibdlu biex nkunu e, bil-bilanċ tajjeb, votazzjoni maluqa u hawnhekk għandna 21 favur 33 kontra mingħajr l-ebda astensjoni. So the letter will now be sent. Mela litra ser sendbat. Kollegi, naddu issa għal votazzjoni fuq il-jura dak. Il-rapporter is-sinjura Makovej. Kollegi, qabel nibdew. L-emendi illi għanna mux tawwal. L-ewel, il-Sinjura Indvelt resqet emenda orali għal emenda 235 għal artiklu 8 paragrafu ġdid 2a. It-test ta' din l-emenda orali tqassam mal-voting list. Naqblu li emenda 235 naċċettaw li li nivvotaw fuqa. Taqbluk, tajjeb, ħatmu t-oġġezzjona. It-tieni, talba votazzjoni nominali li CR edin jitolbu illi l-votazzjoni fuq kompromess 2611 11 skont regola prota proċedura 2-8 paragrafu 3 eh, li dan irrit issir votazzjoni li turu jda jkun mux votazzjoni nominali. Sakke ma jkunx hemm eh, talba mill-komitat, iġifiri 12 il-membru tal-komitat. Intom taqblu li il-votazzjoni fuq kompromess 2-6-11 istri permett ta' votazzjoni nominali tajjeb kolla naqblu u l-aħħar il-rapporter tixtieq intervjeni qabel nivotaw. Is-Sinjura Makovej. Grazzi tassew, ejna do votazzjoni, sempliciment nishtiq nir-ringrazzja li shadows u l-kollegi kollha tiegħi. Grazzi Sinjura Makovej, naddu l-votazzjoni. L-ewwel emenda votazzjoni miftuħa. The vote is closed.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 Okay, colleagues, uh, we proceed with the vote. Um... Mela, inkomplu bil-votazzjoni, kompromess 18, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa, taddi. Kompromess numru wieħed f'paġna 5, votazzjoni miftuħa. Kompromess wieħed fuq paġna 5, votazzjoni miftuħa. Ħan nistenna għaliex dan dan huwa vot komplikat. Kwa tivvota votazzjoni magħluqa dan il-kompromess jgħaddi. Kompromess seba fuq paġna seba. Votazzjoni miftuħa. Kompromess numru 7. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 235 l-emenda orali mitluba mis-Sinjura Intvelt. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu għal kompromess tnejn fuq paġna 12, votazzjoni miftuħa. Ser n-għaftit sakemm issibu fej, il-votazzjoni hija miftuħa. Fuq kompromess numru 2, paġna 12, din hija votazzjoni nominali mitluba mill-ICR. Kollegi, l-ICR għandkom vot żejjed jekk joġobkom aġġustaw il-grupp tagħkom. Tajjeb, proset. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Naddu issa għal kompromess numru 3 fuq l-istess paġna votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi u koll. Kompromess numru 4 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din taddi. Issa naddu għal kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi wkoll. Emenda numru 200, kompatibli mal ewwel kompromess, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi wkoll. koll Naddu issa għal-emenda numru 201, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Emenda 202, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Timma taddix. Emenda 205, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, emenda 206, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 207, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 208 issa, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Emenda 209, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. Emenda 210, votazzjoni miftuħa. Maluqa? ma taddix. Naddu issa għal kompromess numru 9, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 211, votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddi emenda 212 u emenda 22 li huma identiċi. Votazzjoni miftuħa. Maruqa? Taddi. Emenda 23, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Numru 24, votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi. Emenda 25, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess numru 10, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 216, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, emenda 217, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa emenda 222. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 27 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 223 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa, emenda 224 votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi. Issa emenda 225. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda issa 28. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 29, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 236, il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 252, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 262, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda design, votazzjoni miftuħa. Maluqa taddi. Emenda wieħed u votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess numru 11, votazzjoni miftuħa. Suppost votazzjoni nominali hawnhekk. Se peress li maċ illi dan hija votazzjoni nominali se jkolli nerġa' ngħidha għax suppost ngħidha fil-bidu minna mela nerġgħu nivvotaw din hija votazzjoni nominali mitluba milli sijar fuq kompromess numru 11. Jekk joġobkom nerġgħu nivvotaw fuq dan il-kompromess inżommu mar-regoli. Votazzjoni magħluqa. Ekk għaddiet sta tal-lim tal-lezzjoni, issa emenda 239, votazzjoni miftuħa. Maluqa ma taddix. Naddu għalek għal 241 u emenda 242 li huma identiċi. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 243, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 245, votazzjoni miftuħa. Skużawni, rridu nivvotaw fuq emenda 244 għaliex 243 ma ġiċ adottata. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? din ma taddix. Naddu għal-emenda 245, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 246, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, emenda 248, votazzjoni miftuħa. maluqa. Taddi. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu għal emenda 33, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 263. Emenda 263, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Votazzjoni miftuħa issa. Maluqa. Taddi emenda 266 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 267 votazzjoni miftuħa. maluqa. Taddi emenda 268 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix emenda 270 votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. Kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa emenda 279. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 280 votazzjoni miftuħa. maluqa. Ma taddix. Emenda 281, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa naddu għal emenda 282, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 283, votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi. Emenda 284, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 285, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 200 anzi 268 taqa għalek issa 86 taqa mela naddu għal 292 tistaw tieħdu l-ħin tagħkom emenda 292 fuq paġna 26 jekk Sorry, colleagues, for the pause. Skużawna, kollegi, mela edin fuq 292 il-votazzjoni għadha miftuħa. Kulħadd ivvota jien għaddim ma votajċ. Il-votazzjoni maluqa din ma tgħaddix. Issa għalhekk ngħaddu għal 296 votazzjoni miftuħa. maluqa. Ma tgħaddix? emenda 297 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din Emenda 298 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din Dintaddi. Emenda 299, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 300, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa, emenda 37. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Mela, naddu għal emenda 315, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Emenda 319, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda darbajn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 324, votazzjoni miftuħa. Nirrepeti 324, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 326. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 330. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 300 u 36 u 338 li huma identiċi. Votazzjoni magħluqa. Din ma tgħaddix emenda 342 votazzjoni miftuħa. Emenda 342. Votazzjoni magħluqa kulħadd ivvota? fuq din l-emenda. L-emenda 342. Tajjeb. Seneġan għamlu għadi. Miex problema. Mela. L-emenda 342 votazzjoni miftuħa. Let me out, Tletmija 342. Let me know, Mr. Lenars votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 346 issa. Le, skużawni kollegi. L-emenda 344. Le? Ma namlux il-344? Interessanti. 344 naħseb. Ma taqblux? Le, rridu nifotaw għal 344. Jiena sen somma 344. Sen nifotaw għalija. L-emenda 344. Jiddispieċini li minix qed naqbel ma' Gerard, eh, pisa lija, 344 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 343. L-emenda 343 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 341 votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. L-emenda 346 nissa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 354 issa votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit, l-emenda 355 nissa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l-emenda 356, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. L-emenda 362, votazzjoni miftuħa. L-emenda 362. Malu għazza. Maddiċ. L-emenda 363, votazzjoni miftuħa. għazza. Maddiċ. Kompromess 15. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 364. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa Għaddit. L-emenda 42. Porzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 372. Porzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 373 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 375 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 378 Iva l-emenda 378. L-emenda 378, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Mela. Naddu għal-emenda 48, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 380, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ L-emenda 50, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. Għaddit. Emenda 51, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 53, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 54, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. maddeċ. Eh, l-emenda 395, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 55, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. l emendat 407 u 8 l-408 identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 412 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 413 votazzjoni miftuħa. maluqa maddeċ l-emenda 56 votazzjoni miftuħa maluqa għaddit l-emenda 419 votazzjoni miftuħa maluqa għaddit

għaddit. 426 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 429 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 435 u 6 u 30 eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Maddiċ? L-emenda 57 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. L-emenda 437 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 438, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 440, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. maddeċ l-emenda 441, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit l-emenda 442, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit l-emenda 445, votazzjoni miftuħa, Maluqa. Għaddit, l da' 446, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l da' 58, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l da' 447, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. Għaddit, da 448, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, li minn da 449, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 450 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma bdeċ l-emenda 451 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 59 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ah. Għaddit l-emenda 60, eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ah. Għaddit. Mela, premessi l-emenda 62, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ah. Maddeċ, l-emenda 69, fossjoni miftuħa. Maluqa. Ma d-deċ li minn da sebajn. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, li minn da disa 79, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma d-deċ, Li minn da 84, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Mela, kompromess 16, votazzjoni nominali, mitluba mill-ECR, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. l emendaz 95, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l-emenda 96, porzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ditx. Le, memx tlet Michels. L-emenda 98, kollegi. Votazzjoni miftuħa. Ma nix nitċajtaw. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l-emenda 99. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddejt l-emenda 101, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddejt L-emenda 9, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddejt L-emenda l-emenda 107 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 108 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 8 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 115, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, kompromess 6. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 12. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 123. Votazzjoni miftuħa. Emenda 123. 123. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 124, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 128, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddet, l-emenda 129, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ. Kompromess 17, votazzjoni miftuħa. Le, le, le. Le, kollegi, skużawni, l-emenda 130. Eh, wieħed li ta' zero. Votazzjoni miftuħa. Emenda 130. ħatti fota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Kwarta biss. Għaddit. L-emenda 135. Votazzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit. L-emenda 136, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Baddiċ. L-emenda 14, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 137, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 138, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 15, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 16, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Budget l-emenda 16, eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. Maddeċ. Mela, aħna qegħdin fuq budget emenda 16. Le, mela, kollegi. Intkom qed tasbu li 16 l-emenda 16 kienet l-istess bħal budget emenda numru 16. Iva, mela biex inkunu ċari, għanna namlu l-emenda 16 l-ewwel u mbagħad budget emenda numru 16 wara. Mela. Inħassru it tnejn ħanibdew bl-emenda 16. Mela l-emenda 16 l-ewwel votazzjoni miftuħa. jina eh, konċar et budget muxek. ma luqa. Għaddit. Issa għanna budget emenda numru 16. F'paġna 41 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. budget l-emenda numru 6 paġna 42. Forsi għajjajtu, signori. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, votazzjoni nominali, votazzjoni finali permess tal-votazzjoni nominali, żewġ votazzjonijiet nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddit 35 favur, 10 kontra, 8 astenzjoni, tista' se nivotaw fuq deċiżjoni fuq il-ftuħ ta' negozjati, mandat il-kompozizjoni ta' tim ta' negozjat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Le, le, tista' tivvotaw, votazzjoni miftuħa, votazzjoni mal għada ma ma ma nal-iċ Minuta. Votazzjoni issa loqa. 36 favor, minja kontra, 7 pro sit li relator. Thank you colleagues for your patience and a very Grazzi kollegi tal-paċenzja tagħkom għal votazzjoni twila li kellna. Ek wasalna fit-tmim il-votazzjoni.